dan rapport Issa nixtieq li naddu għal rapport li jmiss, jiġifieri rapport ta' Sir Sajer dwar delegat ta' setat leġislattivu l-eżerġizzju ta' setat ta' implementazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. Ir-rapporter sa' għal erba' minuti jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Sir President. Jiena nistanajt li fil-parlament fil-fat aħna nħorġu ħafna rapporti li qasbis jinqraw. Kulħadd eh, jinsa min fassal dawn ir-rapporti iżda jiena nittama li dan ir-rapport li diskutu issa ħajkun differenti mhux biss minħabba li r-rapport li għamilt jien eċċellenti. Iżda minħabba li dan ir-rapport jista' jservi ta' manual ktib ta' istruzzjonijiet li jista' jgħin lill kollegi sabiex ikun jafu x'għandhom jagħmlu meta għandhom jikkoperaw ma' istituzzjoni oħrajn bħal Kunsill u Kummissjoni fil-kontest pereżempju ta' trilogu. It-Trattat ta' Lisbona introduċa regola ġdida. Li għandha x'taqsam ukoll mal-kontroll tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew issa fl-aħħar għandu l-istess drittijiet bħal-Kunsill meta qegħdin nitkellmu dwar il-kontroll u l-iskrutinju li sta jsir fuq il-Kummissjoni Ewropea ġifieri aħna għandna dawn l-atti delegati, għandna wkoll l-atti ta' implementazzjoni u aħna issa f'dan il-Parlament rridu nikkonsidrawhom. Meta dan il-Parlament fil-fatt japprova rapport leġislattiv Mbagħad il-Parlament Ewropew ikun jett jititlef ftit mill setat tiegħu fejn il-setat kienu delegati. Is-setat jistgħu jkunu delegati u jingħataw fidejn il-Kummissjoni Ewropea iżda bħalissa aħna nafu l-affarijiet u differenti. Il-għala minħabba illi Skont il-proċedura tal-atti delegat, il-Parlament Ewropew jista' jżomm xorta waħda ftit influenza fuq il-proċedura u jista' jirtira wkoll id-delegazzjoni kienet saret ta' dawn is-setat lill kummissjoni Ewropea jekk pereżempju jiddeċidu li l-leġiżlazzjoni mhi xi ħaġa li l-Parlament Ewropew jista' jaqbel dwarha u li ma kellux iċ diskuti jiddiskuti d-dettalji ta' din il-leġislazzjoni aħna rridu naraw li aħna nkunna seta' niddeċidu li ma setat aħna ħan iddelegaw lil kummissjoni li ma seta' se nżommu f'idejna u aħna nafu li minn mindu daħlet fisse daħal fis trattat ta' Lisbona xorta waħda din il-prattika u dan ix-xogħol ma sarx kif suppost isir. U il-kollegi tagħna Indiskutew din il-biċċa ta' xogħol mal-Konsell u anke matul trilogi iddiskutew dan il-punt u jiena naħseb li fil-fatt jisu il-Konsell għata qalbu xi ftit. U mhuwiex qiegħed jagħmel il-kontroll tal-Kummissjoni minħabba li ta' xi ftit minn dawn is-setat lill-Parlament. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti f'dan il-kuntest huwa li niskuraw il-proċeduri jimxu b'tali mod. Li aħna ma jkunniex għalfejn noqogħdu nerġgħu ngħaddu l-istess mistoqsijiet. Naħseb illi bekk aħna nkunu nistgħu nilqu ftehim bejn l-istituzzjonijiet u dan jitlaħaq b'mod ħafna iktar paċifiku u minna xkil ta' xej, jiena dan jett nejdu sabiex niġbilkom l-attenzjoni. Aħna maħniex ħankunu edin nġħdu u nirrifjutaw li drittijiet tagħna aħna xortu għadha ħanħadnu dan id-dritt li għandna sabiex nkontrollaw il-Kummissjoni, però rridu nevitaw il-nispiċċaw bejn eh, situazzjoni diffiċli fejn napprovaw numru ta' rapporti li l-Kummissjoni tkun ħarġet bihom, iżda fl-istess ħin ma nkunux pożizzjoni napprovaw rapporti oħrajn minħabba li dawn ir-rapporti ma jaqblux mal-prinċipji li aħna naħmu l-bazzi tagħhom u sfortunatament ma kienx possibbli li naqblu mal-Kommissjoni fl-ewwel qari u mbagħad fil-mandat tal-Parlament li jmiss aħna ħanħidu deċiżjoni dwar dan. Grazzi ħafna lis-Sur Sajer. Issa nixtieq nibdew bil-proċedura ta' kaċ li għandi biex żewġ persuni xtieq jitkellmu nibdew bis-Sinjura Megan Insecure. Grazzi ħafna sur President, nixtieq ngħid li f'dak għandu xieqsam dan attività tal-radju li kwistjoni teknika, ħna jkollna ngħidu li kważi laqsaw ħadd illum il-ġurnata minkejja li din l-iktar parti importanti mill-leġislazzjoni tagħna, nixtieq ngħid li anke fil-qasam tal-agrikoltura aħna r riforma tal-PAK għadna ma lestejniex Jiġifieri x-xogħol tagħkom importanti ħafna u l-membri ġodda ta' tal-Parlament Ewropew għandu jħares l-ktib tal-istruzzjonijiet li fassalt inti sabiex naraw kif nistgħu naħdmu aħjar. Ma balina mħasba li meta aħna nilqu ftehim politiku mbagħad irridu nifukaw iktar fuq id-dettalji tal-atti delegati u tal-atti tal-implementazzjoni jkun diffiċli ħafna illi jirnexxilna ikonna suċċessu jiena nkontatu ħafna fuq il-riforma tal-pak. Hemm ċertu kwistjonijiet diffiċili li jista' jkun li aħna ma ntemux ix-xogħol dwarhom sa Marzu ġifieri mbagħad is-sena d-dieħla meta naslu l-implementazzjoni ħajkonna l-problemi. Jiddispjaċini li m'hemmx iktar nies hawnhekk fil-Kamra bħalissa sabiex niddiskutu dan il-punt importanti. Ringrazzjak tar-rapport. Sir Zajer, Iva, għandek raġur, dan huwa dibattitu verament importanti. Is-Sinja Bazescu, Grazzi ħafna, Sur President. L-użu tal-atti ta' implementazzjoni xorta waħda mhuwiex daqshekk ċar. U għalhekk ir-rwol tal-Kumitat Juri huwa importanti ħafna speċjalment fil mandat li jmiss dan il-Parlament Ewropew aħna bħala membri ta' dan il-Parlament għandna dmir illi nħarsu l-ċittadini Ewropej u nopponu naġġazzjonaw għal kull qatt li joħroġ minħata l-Kummissjoni Ewropea li jista' ma jirrispettax id-drittijiet tagħhom. Parti minn hekk il-Parlament Ewropew irid ikun attiv ukoll matul il-proċedimenti qabel ma dawn l-atti jkunu adottati għalhekk jiena vera nixtieq illi norganizza l-qatt bejn esperti tal-Kummissjoni Ewropea u esperti tal-Parlament Ewropew qabel ma jkunu adottati l-atti delegati. Jiena naħseb li din hija importanti ħafna anke fil-qasam tal-agrikoltura, kummerċ u affarijiet ekonomiċi monetari. Grazzi ħafna bekk intemm il-proċedura ta' KHDI issa nitlob lis-Sinjura Georgieva l-Kummissarju sabiex temm dan id-dibattitu jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur Sajer tal-li prezentajt Lilna li għawek għedin bħala udjenza, iżda anka lil dawk li għedin jissegu s-svit tijak dwar dan il-rapport, anka d-mezzi oħrajn jina nixtieq ngħid li vera naqblu dwar kemm huwa importanti u siwi li jkollna approċċ komuni dwar l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Il-mistoqsijiet dwar l-interpretazzjoni. Dawn ħafna drabi nqalaw bħala punti li kellna niddiskutu matul il-negozjati u naħseb li issa rridu nagħmlu iktar sabiex nippruvaw nsib soluzzjoni fuq livell orizzontali l problem li għandna bħalissa. Il-Kummissjoni kif tafu niedet eh, diskussjoni trilaterali dwar il-kwistjoni orizzontali li għandhom xaqsmu l-atti ta' implementazzjoni l-atti delegati u ħejjitu kol non-paper fil-fatt aperti minn hekk naħseb li din għandha x'taqsam ma' tfassil tal-delegati, però il-proċess weħel u nixtieq ngħid grazzi lilek tal issa tipprova twassala l-imbottatura daqsxejn ħalli bek nittamaw illi ikunu nistgħu nifmu aħjar l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni modda kif dawn għandhom jintużaw. Aħna naqblu ħafna ma' rapport li inti fassalt u prezentajt naħsbu li huwa huwa bażi tajba ħafna dan ir-rapport sabiex nabdu da kollu nistgħu ħalli narqu u ntemmu dawn id-diskussjonijiet. Nixtieq nġbed l-attenzjoni ta' kulħadd li fil-fatt aħna ħajkonna deċiżjoni tal-qorti dwar kas pendenti tal-bajsajt. Aħna naħsbu illi jekk ħajkun hemm differenza bejn l delegati u l ta' implementazzjoni għandna nkun nistgħu nagħtu iktar gwida fuq din il-kwistjoni. Da ma jfissirx illi da aħna ma rridux nkomplu diskutu kwistjonijiet proċedurali issa illi l-qorti qiegħda tipprova toħroġ bil-gwida min-naħa tagħha Anzi, jiena naħseb li tliet istituzzjonijiet iridu jaħdmu flimkien ħalli bekk aħna nsibu soluzzjoni li hija aċċettabbli għal dawn il-kwistjonijiet tant importanti. U nixtieq intemm l-intervent tiegħi billi ngħid illi bla dubju xejn il-Parlament il-ġdid skur il kollu bażi tajba ħafna sabiex jaġġel daqsxejn ir-riżultati li għandhom jitlaħqu fuq dan l-approċċ komuni grazzi għax-xogħol tiegħek. Għal din raġuni nerġa' nirringrazzjak. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Il-diskussjoni dwar dan suġġett issa dan mitawwek għada niftaw ta' daċin Nixtieq nawguralkom il-lejl it-tajjeb lill-kollegi u lill-ħaddiema kollha li għadhom preżenti u anke lill-kummissjar, il-kummissjar torqod ukoll. Nara s-sessjoni.